Mela, l-esti biex nivvutaw? Skont l-agenda rridu nivvutaw issa skont bil-proċedura simplifikata il rapport ta' Sur Rewl li għandu xaqsam l-Istatut tal-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Rinnovabli li rena naħa tal-Kumitat Ewropea għalhekk Nixtieq li nivvotaw fuq il-rapport permezz ta' votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. C'è una parte che dice sì e una... Għaw qed jgħid iva u aw min qed jgħid le. Bati. U rridu nipproteġu u kol nħarsu il-dritti ta' dawk li għadhom ma sabux pas posto. Għalek, ejja nivvotaw tajjeb wis votazzjoni maluqa. Mela kien hemm 478 persone votaw, 453 favur, 13 eh, kontra 12 astensjoni tal-ek, ir rapport jgħaddi jitkellem is-sur Kazini. Jiena ma kellix ċans biex impoġġi il-kartellun, imma jiena kontx nixtieq nivvota favur. Iva, nikkonsidraw il-vot tiegħek sur Kazini. Għax kellek problema. Mela, issa mmorru għal rapport minn il proċedura semplifikata tas-sur De Castro atti tal-Kunsill li skadow fil-qasam tal-politika agrikola komuni. Mela, nivvutaw il-rapport permezz ta' votazzjoni nominali. Kulħadd tivvota? Mela, nala il-votazzjoni kien hemm 543 li votaw favur 542 kontrarju vot wieħed biss u maġġoranza kważi assoluta assur De Castro. Nista' nuża terminoloġija bulgara ma mhux qed m'għandi xejn x'aqsem mal-pajjiż, ġifieri pajjiż demokratiku issa. Ecco, L-ordine l-ġo. Tajjeb wis mela skont l-agenda rridu nirrapportaw proċedura semplifikata tar-rapport De Castro ieħor dak li għandu xaqsa ma' delega tal-ħidma tal-testjar fil-laboratorju permezz ta' votazzjoni nominali. Ivvotajtu Mela nagħlaq il-votazzjoni kien hemm 577 li votaw 534 favur kontra 29 astenzjonijiet 14. Mela, ir-rapport jgħaddi. Issa, ir-rapport tas-Sinjura Hubner dejjem il-proċedimenti semplifikati nitkellmu fuq ir-rati mnaqsa tat-taxxa tas-sisa fir-reġjun autonomu tal-Madira u tal-Azores. Mela, permezz ta' votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. Nalaq il-votazzjoni. Kien hemm 704 persuni votaw 579 favur 13 kontra u 12 l-astenzjoni mela r-rapport jaddi. Senior Martin. Ix jitkellem. Iva, il-magna tiegħi mhux qed taħdem lanqas u kont favur. Ah, sì, sì. Prendiamo atto della Mela le, jiena nirringrazzjak tal jettinna kif taqt tivvota. Issa, qed nitkellmu fuq ir rapport ta' Geringer de Oudenberg, qed nitkellmu fuq il-konservazzjoni tal-asafar selvaġġi. Versjoni kodifikata. Għanna vot nominali, kulħadd vota mela nalaq il-votazzjoni. 619 persuni votaw, 592 favur, 4 kontra u astenzjonijiet 23. Mela dan il-rapport ta' Signora Geringer eh, ġi approvat. It-tieni rapport l-istess ta' Signora Geringer, proċedura simplifikata, qed nitkellmu issa fuq l-appliances li użaw il-gas. Niftaħ il-votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota mela għandna laqa l-votazzjoni. 633 votaw 618 eh, kontra 11 astensjonijiet disa' mela dan ir-rapport huwa approvat ukoll. It-tielet rapport ta' Sinjura Geringer fuq il nitkellmu ta' loti ta' servizzi ta' media audiovisiva niftar votazzjoni, nara il-votazzjoni jekk kulħadd ivvota. 640 votaw, 620 favur, 13 kontra, għal assenzjonijiet 8. Mela, il-rapport jaddi. Ir-raba rapport ta' Sinjura Geringer. Qed nitkellmu fuq il-ħarsin tal-ħaddiema il-ħarsin mill-asbestos waqt il-ħin tax-xogħol. Għandna proċedura simplifikata u niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivota mela nagħlaq votazzjoni 654 persuni votaw, 643 favur, xej kontra u 11 l-astensjoni. Nifraħ is-Sinjura Geringer għal raba darba. Mela, il-ħames rapport ta' Sinjura Geringer. Qed nitkellmu fuq il-kontrolli veterinari fuq annimali li jitlu fil-komunità minn pajjiżi terzi. Niftaħ votazzjoni. Kulħadd ivvota. Nagħlaq il-votazzjoni. Iżvotaw 657 favur 644, 11 il-vot kontra, żewġ astenzjonijiet mela jaddi dan ir-rapport. is sit rapport ta' Signora Geringer. Nitkellmu fuq network għal ġbir ta' informazzjoni ta' kontabilità dwar it dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' kumpanniji agrikoli fil-Komunità Ewropea. Niftaħ il-votazzjoni. Nalaqa l-votazzjoni. Mela, dan il-riżultat 657 votaw 632 favur 17 kontra 8 estensjoni rapport jaddi. Is-saba rapport ta' Sinjura Geringer. Il-kondizjonijiet tas-saħħa tal-bejjem li jirregolaw il-kummerċ intrakomunitarju tal-importazzjoni ta' tjur u bajt għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi. Niftaħ il-votazzjoni nominali. Nala il-votazzjoni. 662 votaw, 641 favur, 15 kontra u 6 astenzjonijiet. Anki dan il-rapport ġi approvat. It-tmin rapport ta' Sinjura Geringer li għandu xaqsam ma' l-annimali ta' razza pura tal-ispeċi tal-lifrat. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. 655 li votaw 633 favur 13 kontra disastenzjonijiet. Il-rapport jatti u koll. Is-Sinjura Geringer kella disa rapporti u għal daqslan tixiela verament l-inċabċ pula għax kważi din reġistrat rekordaw. U issa naddu għal Sur Buzutil li għandu ftejm bejn il-Komunità Ewropea u Repubblika tal-Mauritius dwar l-eżenzjoni tal-viza għal periodu għassir ġifiri għamlu eh, eh, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni, nalaq il-votazzjoni. 762 li votaw, 600 favur kontra 32, astenjaw 28. Mela rapport jaddi t-tini rapport ta' Sur Buzuttin. L-istess ġifiri fuq l-eżenzjoni mill vizja l periodu qasir bejn Komunità Ewropa u Repubblika ta' Seychelles votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nalaq il-votazzjoni. Kien hemm 667 votaw, 610 favur, 28 kontra u 29 astenzjonijiet. Il-rapport jintlaqa u jaddi. It-tielet rapport tas-Sur Buzutil l-istess eżenzjoni, ftejma l-eżenzjoni mill-viza l-periodu qasir bejn il-Komunità Ewropea u l-Barbados. Niftaħ il-votazzjoni nominali. Nala il-votazzjoni. 663 vota u 604 favur 29 kontra 30 astenzjonijiet. Il-rapport jintlaqa u kol. Ir-raba rapport tas Sur Buzuttin. qed nitkellmu fuq l-eżenzjoni mill-viża għal periodu qasim bejn l komunità Ewropea u l-Federazzjoni ta' St. Kitts and Nevis. Votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nala il-vot. 664 votaw 603 favur, 28 kontra 33 astensjonijiet ir-rapport jaddi. Il-raba rapport ta' sur Buzuttil qed nitkellmu fuq il leżenzjoni u l-viża l-perdu qasin bejn Komta Ewropea l-Antigwa u Barbados. Anzi Barbuda. Qed l votazzjoni nominali, l votazzjoni. Mhux qed nitkellem fuq il-baffi tas sur Schulz, Barbuda. Nala il-votazzjoni. 672 votaw favur 612 kontra 29 astensjoniet 31. Mela r-rapport intlaqa u ġi eh, approvat. Konċernente le... Is-sitt rapport tas Sur Bozottin dwar l ezenzjoni eh, mill viża l perjodu qasir bejn il-Komunità Ewropea u l-Bahamas il-votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. La votazione è chiusa. Votazione maluqa. 672 vot, 608 favur, 31 kontra, 33 astensjoni, l-rapport għadda, nifirħu l-sur Buzottil, illi irnexxielu jgħaddi sitt rapporti f'sessjoni waħda ta' votazzjoni. Issa, skont l-agenda, imisna rapport ta' Sinjura Hawg dwar la bozz ta' budget ta' emenda 9 tal-2009. Nitkellmu dwar it-terremot fl-Italja. Ħaressaq dan ir-rapport tal-votazzjoni illi jitlob uh, maġġoranza kwalifikata. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 673 vot, 654 favur, 4 kontra, 15 l-astensjoni. Mela, il-rapport ta' Sinjora Haug għadda, nirringrazzjaw li Sinjora Haug, grazzi anka fissam l-Italja. Issa, li rapport li jmiss huwa rapport taħt il-proċedura semplifikata minn naħa tas-Sur Böge dwar il-mobilizzazzjoni tal fondi Ewropej tal-ġustament tal-globalizzazzjoni. Dan ukoll għandu bżonn ta' maġġoranza kwalifikata, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 677 vot, 598 favur, 49 kontra, 30 astensjoni nifirħu li rapporter Sir Bug il-rapport għadda. Rapport ta' Sinjura Wallis talbat l tal-immunità parlamentari ta' Sir Marek Civic. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa 671 vot, 639 favur, 17 kontra 15 l-assenzjoni, mela dan ir-rapport jgħaddi wkoll. Ir-rapport tas-Sur Coelho Fu il- proposta ta' deċizjoni tal-Konsil li jkun hemm mekkaniżmu ta' evalwazzjoni biex tkun monitorjata l-applikazzjoni tal-akki ta' Schengen. memx emenda din l-abbozz ta' deċiżjoni, mela nifsu l-votazzjoni. Għawek għet nivotaw fuq il-proposta għad deċiżjoni tal kunsill illi m'hemmx emendi dwarha. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tajjeb wisqiet il-President bil-mod. Ser nerġa' nressa għal vot għal il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill Kif imresqa mis-Sur Coelho m'hemm l-ebda emenda votazzjoni miftuħa. ma kienx hemm talba għal votazzjoni nominali. Mem lebda talba għal votazzjoni nominali ma mela nistgħu nivvotaw billi nolli jdejna. ħafna modi kemm nistgħu nagħmlu votazzjoni, però nistgħu anke nivvotaw billi nollu jdejna, jgħid il-President. Ħalli nivvotaw. Mela dawk li huma favur jekk joġobkom ollu jdejkom. Il-votazzjoni hija miftuħa. Dawk li huma kontra. Dan ħadina daqsxejn żmien mid-dera. Il-rapport ma jaddix u l-Kummissjoni għandha ċans li titkellem. Jekk jixtiequ jitkellmu, il-Kummissjoni se żomm l-proposta tagħha sur President. Forsi tista' tqum bil-wifqa jgħid il-President? Iva, il-bira il-Viċi President iva il bira il viċi president tal kummissjoni Sur Barro saħaq fuq il fatt li l-proposta hija mirata l mekkaniżmu ta' evalwazzjoni sabiex is-sistema eh, tkun iktar effettiva u jkun hemm anka fiduċa reċiproka bejn l-Istati membra, Stati membri. Għana nasbu l-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew għandu jkun eh, involut fl-evalwazzjoni ta' Schengen li palissa mhux il-kas għal xi-ċittadini jridu jkunu jafu dwar l-evalwazzjoni minkejja dan mhux possibbli minħabba kostituzzjoni kif li palissa li kunem kod ġizjoni fej kun involut il-parlament. Minkejja dan? Dwar tħol fis-seħ ta' trattat ta' Lisbona la darba dan is-seħħa, nerġa' niftu negozjati u l-Kummissjoni mbagħad tiddeċiedi dwar dik li taħseb li hija l-aħjar bażi legali għal mekkaniżmu kif propost li jinvolvi il-Parlament Ewropew kemm hu possibbli il-Kummissjoni mbagħad tkun tista' tressaq proposti modifikati jew proposti ġodda skont kif ikun il-bżonn. Tajjeb wis. Ah. Peress li l-Kommissjoni qiegħda tgħid li qed iżżomm il-proposta, nista' ngħidu li din il-proposta awtomatikament terġa' tmur lura għall Kumitat tal-Libertajiet Ċivili. Is-Sur Koelju. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixan ringrazzja lill-Kummissjoni għal uh, kjarifika tagħha bħalma tanka fid dibattitu s servizzi legali tal-Parlament Ewropew għaraf illi hemm l-leġittimità fil-bażi legali mingħata tal kummissjoni però il-Kummissjoni se tadotta l-istess inizjattiva għal ta' bażi legali differenti li tippermetti l-kodeċiżjoni mnata l-Parlament Ewropew, però dan m'għamlitux u għalhekk kien qed nipproponi li din inizjattiva terġa' tmur lura fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili b'tali mod li l-Kummissjoni Ewropea tkun tista' terġa' taħseb dwar dan kollu fil-perjodu kif imnizzel fil-regola 55 fil-regoli ta' proċeduri tagħna. U għalhekk natu ċans li l-Kommissjoni terġa' tiġi lura hawnhekk fil-Parlament rispetta l-kodeċiżjoni u tatina l-vuċi f'dan il-Parlament kif inna fil-kwistjonijiet ta' Schengen. Grazzi. Non c'è bisogno di fare una... Grazie ħafna l Coelho. Memx għalfejn votaw fuq it-talba tiegħek għaliex la darba l-Kommissjoni deċidiet li żomma l-proposta tagħha din il-proposta b'mod awtomatiku terġa' lura f'idejn il-Kumitat Parlamenti qed titlob. Ħanaddu issa għat-tieni rapport tas Sur Coelho dwar proposta regolament tal-Kunsil dwar it-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' evalwazzjoni biex jiverifika l-applikazzjoni tal-akita Schengen. Dinja proposta għal eh, regolament mem ebda emenda. Għarressa għal vot, memx bżon għal votazzjoni nominali, mela dak li huma favur, dak li huma kontra, astensjonijiet. Ma jidirx li jem astenzjoniet mela il-rapport maddiex nerġu naddur kalma l-Komissjoni. Iva, Sur President. Dinja l-istess. Dinja l-istess pozizjoni tal-Komissjoni dwar dan it-tieni rapport dan ħerġa lura l-Kumitat minħabba li l-Komissjoni Ewropea iddeċidiet li żomma l-proposta tagħha. Naħseb li dan iwassalna għatmim tmiem ta' din is-sessjoni ta' votazzjoni grazzi tal-assistenza tagħkom. Issa ħanibdew il-dekjerazzjoni tal-voti, l ispiegazzjoni tal-voti. Sulla relazione dell'onorevole Busuttil